daw dawn din il-bidla demografika u jaraw kif dawn il-fondi jistaw jaħdmu waħjar f'dan il-qasam. Grazzi ħafna sur kummissarju dak kien ir-rapport ta' Sinjura Westfall nirvotaw fuq u għada f'nofsinhar u nibdew niddiskutu l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna llum ir-rapport ta' Sur Peter Simon regoli dwar lajnuna mill-istat tal-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Ir-rapporter. President, kollegi, sinjuri il-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali huma pilastru tas soċjetà tagħna mhux biss huma importanti għaċ-ċittadini tagħna imma huma wkoll importanti għall prosperità tas-soċjetajiet tagħna kollha kemm huma. Fil-reviżjoni tar regoli Ewropej għall-għajnuna statali għal servizzi ta' interess ekonomiku rridu nagħmlu din il-mistoqsija x'kundizzjonijiet iridu jkunu sodisfatti biex niżguraw li minn banda niżguraw illi konna servizzi tal-ola kwalità u mill-banda l-oħra kif nistgħu niżguraw li jkun hemm aċċess għal setturi kollha tal-popolazzjoni. Kif se nofru dawn is-servizzi, servizzi ta' kwalità għolja Irridu niżguraw illi min joffri s-servizzi qed jagħmlu xogħol jagħmel xogħol sew li dispożizzjonijiet legali huma tajbin u wkoll li jkun hemm iktar proporzjonalità bir-regoli biex niżguraw li differenzi bejn it-tipi differenti ta' servizzi jitqisu wkoll u hekk innaqsu wkoll il-burokrazija. Il-riforma ta' dawn ir regoli tal-għajnuna mill-istat tista ssir biss fl-isfond tal-funzjoni pubblika ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u billi nimxu strettament mal-prinċipju ta' sussidjarjetà biex ikun hemm biżejjed ċertezza legali, hemm bżonn li jkun hemm qafas legali li jinħoloq għal dawn is-servizzi ta' interess ġenerali, servizz legali skontna fil-grupp S&D u għal-artiklu 14 ta' trattat ta' Lisbona ma' pozizjoni tal-Parlament Ewropew Ewropea miex maquda kif inna nafu. Madana kollu aħna irnexxilna illi nieħdu dar rapport u nippruvaw naslu għal kompromess li kważi kulħadd jista' jappoġġjah il-ħlasijiet tal-kompens bħalissa għal dawk li joffru s-servizzi huwa għoli wisq eh, l-spejjes illi jridu jidħlu fihom dawn il-persuni eh, biex provdu s-servizzi huma kbar iridu irridu pereżempju eh, neżentaw neżentaw minn notifika lill kummissjoni jekk nagħmlu hekk nkunu nistaw intaffu xiftit mill-pisijiet illi rridu iġorru il dawn il-persuni l-ispejjeż amministrattivi u dawk illi jiffornu dawn is-servizzi rridu jiżguraw li il-konsegwenzi għas-suq internu u l-kompetizzjoni ikunu kol proporzjonali ma' xurxin regoli speċjali de minimis, jiġifieri eżenzjoni għas servizzi purament lokali jew servizzi soċjali. Huma propju il-pedament ta' dan il-proġett biex aħna nejnu servizzi soċjali, hemm bżonn li jkollna definizzjoni ċara ta' x'inhuma servizzi soċjali. F'dan ir-rapport qegħdin eh, naraw li fih proposta tal-Kummissjoni għal kriterji ta' aktar effiċjenza u naraw jekk dawn jistgħu ikunu eh, konformi wkoll ma' regoli tal-kompetittività. ma naħsbux li dajna ħaġa tajba l-Kummissjoni qed tmur lil mill-mandat tagħha għaliex il-mandat tagħha huwa biss għal kontrolli fuq eh, l-għajnuna li titħallas mill-istat imma s servizzi infushom huma fidejn l-istati membri u huma huwa biss permezz ta' kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew li di situazzjoni tista' tinbidel. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għal l-appoġġ qawwi li kien hemm fuq dal-pont, fuq dal-pont li nirringrazzja lil shadow rapporteurs, vot ċar favur dan ir-rapport fil-kumitat tiegħi. Eh, juri li hemm ħafna li jixtiequ li jkun hemm din il-kooperazzjoni b'saħħitha u immirata għada flimkien f'din il-plenarja kunu nistaw nibatu sinjal qawwi mill-Parlament Ewropew għal eh, servizzi sostenibli li servu anki għal ġejjien lil pubbliku tagħna u nibatu dan is-sinjal qawwi wkoll lil Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa il-kellima sur Messarus l-ewwel. Grazzi, Sur President. Jiena naqbel li s-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali ma jistawx ikunu limitati fin-natura tagħhom iridu jkunu aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha. Għalija huwa importanti illi nisħu fuq ir-rwol tal-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali biex jiggarantixxu prezz xieraq għal dawn is-servizzi. Naf illi ħafna uh, stat jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà u jiggarantixxu l-libertà ta' għażla fuq dawn l-awtoritajiet bil-mod kif jorganizzaw dan is-servizzi pubbliċi il-finanzjament tagħhom u l-offerta. Is-sussidji li jagħtu eh, l-istati jridu jfavorixxu sens ta' impriża u jiggarantixxu dawn is-servizzi fuq livell lokali jridu jkun ħarsu li jkun hemm l-infrastruttura, jkun hemm aċċess għal dawn is-servizzi mod partikolari f'dawk ir-reġjuni eh, li huma l-inqas sviluppati rridu naraw li r-riżorsi finanzjarji jużaw xira sabiex dawn is-servizzi ikunu eh, offruti ah, bi prezz sostenibbli fl-istati membri kollha. Grazzi. de Campos. Grazzi, Sur President. Sur Kommissarju. Dan ir-rapport tal-Peter Simon huwa rapport bilanċjat. Ħares lejn is-servizzi ta' interess ġenerali bħala parti mill-prinċipji tal-Unjoni Ewropea biex tippromuovi koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali imma f'dan il-qasam għatem ħafna nuqqas ta' ċertezza legali u rridu niddefendu prinċipju ta' sussidjarjetà dan huwa wieħed mill-aspetti pożittivi tar-rapport għaliex ir-rapporter jara eh, iħares lejn livelli lokali u reġjonali li eh, jeffettwaw issu intern, per eżempju regoli ta' de minimis, regoli ta' project bonds, eccetera u jizguraw illi definizzjonijiet ikunu wisa bizzejiet biex jinkludu organizzazzjonijiet volontarji, NGOs u organizzazzjonijiet soċjali u koll. jara li hemm bżonn li l-kwalità u l-effiċjenza jkunu marbutin mill-qrib ma' sussidjarjetà. Sur Paxka, grazzi, Sur President. peress li sa tmiem is-sena ħafna mill-miżuri T'ajnuna mill-istat se jieqfu hemm bżonn illi nirriformaw dawn ir-regoli. Ir-regoli attwali jgħidu li l-pis amministrattiv żdied mod partikolari għall awtoritajiet lokali U aspett negattiv ieħor kien il-fatt illi ma kienux joffru ċertezza legali ir-riforma tar-regoli tal-għajnuna statali għandha tagħti iktar trasparenza regoli għandu jkunu iktar sempliċi u iktar faċli wieħed implementom sabiex fuq livell lokali u reġjonali nkunu nistgħu napplikawhom b'mod iktar effiċjenti sabiex ikun hemm iktar effiċjenza fl-offerta ta' dawn is-servizzi ta' servizz ekonomiku ġenerali madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil Peter Simon għal eh, mod kif ħadem mal-gruppi kollha u għall approċċ miftuħ illi adotta fit tfassil ta' dan ir-rapport. Il kummissjoni hija mistiedna li toħraġ bi proposta qabel tmiem ta' din is-sena. Skont l-artiklu 14 talba tal-trasparenza, trasparenza u iktar trasparenza. Il-Kommissjoni ek qed titlob imma fl-istess ħin mhux dejjem qiegħda tagħmel dak kollu li hemm bżonn li jsir u eh, l-Ewropej jgħixu ħajjithom fuq livell lokali u reġjonali għalhekk jiena nistaġeb kif dawk li eh, jiexu fuq livell reġjonali qed jitħallew barra qed jintesew. Il-ġurisdizzjonijiet nazzjonali qegħdin eh, jiġu mxekla infakkarkom fil-prinċipju ma' qudin fid-diversità. Din hija xi ħaġa li rridu nżommuha f'moħħna għal daqstant jiena nitlob lill-Kummissjoni biex taħseb iktar dwar l-artiklu 14 tat Trattat ta' Lisbona. Grazzi ħafna. Issa nagħti il-mikrofonu lis-Sinjura Rojtova. Grazzi ħafna, Sur President hemm differenzi kbar fost l-istati membri bil-mod kif huma jiddefinixxu l-ambitu ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Aħna rridu nappoġġaw il-Kummissjoni Ewropea fl-isforzi li qed tagħmel biex tfassal ir-regoli leġislattivi li se japplikaw fl-Istati membri rridu nisħu fuq is-semplifikazzjoni ta' dawn ir-regoli u nappoġġaw lill-Kummissjoni sabiex iddaħħal iktar trasparenza u kontrolli fil-prinċipju ta' sussidjarjetà b'mod partikolari, investimenti, eh, kontratti lokali, li jinataw li kumpaniji ta' servizzi ta' interess ġenerali u huma fonti ta' ħafna korrezzjoni. Il-Kommissjoni għandha tibdel il-proċeduri tagħha u tkun iktar eh, konsistenti fl-investigazzjoni tagħha ta' ilmenti u ehm, suspetti fuq xi abbużi li qed isiru il kummissjoni għandha tuża informazzjoni li toħroġ mill-Ministeri eh, uh, u eh, anki ċikultant xi ċerti informazzjoni li tinħebba meta tingħata għajnuna statali li ma tkunx awtorizzata. Il-kellima li jmiss is-Sinjura Bazescu, grazzi Sur President, is-servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku jikkontribwixxu għal prosperità u kompetittività tal-istati membri dawn is-servizzi huma essenzjali fil-ġlieda kontra noqqas ta' ugwaljanza soċjali. il kumpensa għal dawn is-servizzi mandux wasalat fi xkil tal-kompetizzjoni ma jmux mandux jagħmel ħsara lill kumpaniji l-oħrajn. Il-prinċipju tas sussidjarjetà irridu jitħares. Infakkarkom fil-protokoll 26 ta' Trattat ta' Lisbona li skontu l-Istati membri għandhom kompetenzi sabiex eh, joffru servizzi pubbliċi jiena nemmen li hemm bżonn li niċċaraw ir-regoli dwar l ajnuna statali. Fir-Rumanija dawn ir-regoli se jkunu semplifikati għas servizzi pubbliċi fuq skala limitata fuq livell lokali L-Unjoni Ewropea trid tappoġġa l-Istati membri fi sforzi tagħhom biex jimmodernizzaw dawn is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u tad-dattom għal talbiet u l-bżonnijiet ta' ċittadini s servizzi pubbliċi fir-Rumanija huma mmexxija għal regolamenti skont regolamenti speċifiċi f'kull qasam. Grazzi ħafna naħseb rajtkom il-koll. Issa il-Kummissarju Dalli. Sur President, għal-darbohra ringrazzjakom ingrazzjakom għannom tal vice President Sur Almunia, l għannet nir-ingrazzja Sur Simon għal dan il-rapport dwar l-għajnuna mill-istat servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, riforma tijom, nir-ingrazzja li tre ikon u l-komitati għal kontribuzzjoni kollha ta' diversi nies. Aħna narfu l-fat li l servizzi pubbliċi huma importanti jagħtu eh, kontribut għal koeżjoni territorjali u għall-istabilità. Għalhekk is-servizzi ta' interess ġenerali huma priorità fil- ehm, qasam tal-għajnuna tal-istat matul il-mandat tagħhom. Għaddej dibattitu bejn il-parlament jaħraq bejn il-Parlament u nies oħra interessati, aħna nilqaw l-idea tal-Parlament juru kol l-importanza li għandu l-Parlament biex juħallu għafas legali għal dawn is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Nixtieq infakarkom li riforma hija bażata fuq tlet għanijiet. Simplifikazzjoni, il-fatt li konna approċċ iktar diversifikat u iktar ċarezza aħna dawn l-anijiet għamilnijom f'ħafna dettal fil-komunikat tagħna ta' Marzu. Minn dakinhar aħna għamilna l-proposti bil-miktub abbozz tagħhom biex naraw kif l-anijiet jistgħu nagħmluhom issa regoli. Kien hemm ukoll konsultazzjoni pubblika li kienet waħda tajba u riforma isu kulħadd qed jistennija anki jekk dawk interessati varjaw il-mod ta' kif fuq id-dettallu ta' il-mod ta' kif għandna naġixxu għalhekk aħna fil-ġimgħat li ġejjin iridu naraw kif nistgħu ntejbu dawn it-tletanijiet ir-rapport tal-Parlament Ewropew verament wasal fi żmien propizju għax il-Parlament seta jara l la ta' dokumentana u jibni fuqu dan il-kontribut tal-Parlament se jkun verament wieħed tajjeb għal-reforma. Ħanifoka fuq tlet punti ta' dan il-rapport. Biċċa għodda importanta hija regolament de minimis. Il-rapport ngħidu li threshold bazat fuq il- il-daqs tal-municipalità mhux biżżejjed biex nirrestrinġu approċċ ta' tliet snin ikun wieħed iktar flessibbli milli dak li għandna bħalissa kif diġà jiena qed fuq it-thresholds u l-lima li huma aktar xir għadna ma deċidejniex kif se nagħmlu għadin. Aħna napprezzaw l-idejat ta' daw kollha konċernati, speċjalment ovvjament l-opinjoni tal-Parlament Ewropew Tini punt, il-rapport jgħid li servizzi soċjali oħra u kol jiġu koperti mill-deċizjoni. Servizzi soċjali huma importanti ħafna soċjetà tagħna u hemm bżonn ikun hemm studju tagħhom iktar strett għalhekk bl-approċċ diversifikat dawn jibbenifikaw mill-eżenzjoni ta' notifika u jkun hemm iktar kriterji ta' kompetibilità dwar id-deċiżjoni. Jiena lest li nistudja l-argumenti, l-evidenza sabiex aħna nintejbu nitolbu il-servizzi soċjali meta jkun ġustifikat. Tilet punt, il-Parlament qed jgħid li l-Kommissjoni ma tistax definixxi dawn il-kriterji skont dawn ir-regoli tal-għajn tal-Istat. Nixtieq nisfaq fuq il-fatt li dawn dan l-abbozz ma jippermettix li l-Kummissjoni tiċċekkja fuq l-effiċjenza. Il-dokument jgħid li jrid ikun hemm inċentivi biex insaħħu l-effiċjenza tagħhom. Jina naf li forsi hemm min jibża minn tibdil bħal dan. Imma dawn l-inċentivi tal-effiċjenza jkunu japplikaw għall-SGIs kbar kommerċjali li nkunu aħna deċidejna li huma hekk skont dan il-qafas service providers u nies u entitajiet konċernati oħra nixtieq nerġa' fakarkom għaliex irridu aħna nsaħħu regoli li għandna palissa Imħabba situazzjoni ta' palissa situazzjoni prekarja tal baċi ta' kull stat membru rridu naraw li kulħadd ikollu l-aċċessibilità eh, u servizzi soċjali jkunu wkoll jistgħu jaffordjaw. Għal darbu oħra nirringrazzja l-daw kollha li kontribuxxew għal din ir-riforma dan id-dibattitu. President, aħna u koll ringrazzjaw ksur komissarju Dalju għal kontributija kull partiċazzjoni f'dan il-battitu. Nivvutaw fuq il-rapport ta' Sur Simon u koll għada f'nofsenar. Bekk nala il-sessjoni tal-lum, nerġaw nil-taqaw għada